U kol, il-Parlament Ewropew qed jitlob li aħna ikonna tħul għal istituzzjonijiet tal-Konvenzjoni Kunsil tal-Ewropa għaliex dan ovvjament ser jiggarantixxi rikonoxximent ta' prinċipju universali ta' drittijiet tal-bniedem u kol tal-konvenzjoni kol. Grazzi. Għanna rċivejna bosta rizoluzzjoni dwar konklużjoni ta' dibattitu. Dibattitu issa u għamalu u l-votazzjoni ser jissirata. Issa skont l-agenda tagħna għanna stqarrijiet tal-Kunsill il-Kummissjoni fuq il-pjan tazzjoni ta' Stokkolma. Id-dibattitu kien wieħed interessanti ħafna, iżda aħna biżna l-ħin li kienna dispożizzjoni tagħna għal daqstant issa nitlob lil dawk li se jitkellmu issa waqt din id-diskussjoni biex iżommu mal-ħin tagħhom. Naddu għal kunsill li jogħġbok. Grazie, Signora President. Riguardo tal- libertà, sigurtà u ġustizzja fl-Ewropa tinja waħda mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea. Dan l-ispazju Ewropew huwa wieħed mill-pass il qudiem għal kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Fuq eh, livelli varji Dan huwa wieħed mill-akbar kisbiet tal-proġett Ewropew u li fil-fatt dan ressaqna viċin għal punt ferm importanti, punt konklużiv li huwa li l-Unjoni Ewropea tersaq viċin taċ-ċittadini tagħha. Dan huwa wieħed mill-punti tangibbli għaċ-ċittadini u ta' valur miżjud għaċ-ċittadini fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. Uħut mill-punti importanti ħafna fil-ħajja ta' kuljum tagħhom li xuma għandhom eh, il-libertajiet, sigurtà. U din hija xi ħaġa li jew waħda mill-aħjar affarijiet li aħna nixxilna niksbu uħut mid-deċiżjonijiet eh, ġew adottati mill-Kunsill dan il-qasam partikolari tal libertà, sikurtà u ġustizzja. Dan huwa spazju, kien spazju intergovernmentali dak iż-żmien. Kemm xi deċiżjonijiet dak iż-żmien li kienu marbuta ma' suġġett li aħna konna qegħdin niddiskutu investigazzjoni rigward ta' ġenoċidi, kriminalità kontra l-umanità, kriminalità ta' gwerra, deċiżjoni fl-2002, f'Ġunju tal-2002, f'8 ta' Mejju tal-2003, dan kellhom kollha x'jaqsmu mal-Qorti Internazzjonali u imbena network biex bekk l-istati membri kunu jistgħu jikkooperaw fuq livell nazzjonali intergovernmentali biex kunu jistgħu Jamlu proċess għal dawn il-kriminalitajiet u jinvestigawhom. Niftakru pereżempju l-każ ta' Pinochet f'ċertu stati. Spanja pereżempju wkoll nista' semmi oħrajn iżda Spanja fejn hemm il-prinċip tal-ġustizzja universali u kriminalitajiet fejn huma tant serji li forsi anka saru barra mit-territorju ta' Spanja iżda xorta waħda jistgħu jiġu iġġudikati minn dan il-pajjiż partikolari u il-kriminal e- e- il-persuna tista' tiġi proċessat ovvjament jekk issib il-persuna ħatja jew akkużata. Allura, f'ċertu e, stati dan se da jsir għal ċertu każijiet gravi. Dan kien eh, timur kontra d-dinjità tal-umanità. Daw setaw jiġu eh, imtela l-qorti u proċessati anke jekk saru barra mit-territorju ta' pajjiż partikolari. Issa dan din il-qasam ta' libertà, sigurtà u ġustizzja tiġi koperċ mill-programm ta' Stokkolma. U wkoll issa Lisbona qed jiftaħ iktar dan l-ispazju, mhux biss għall-aspett intergovernmentali, iżda wkoll Eh, l-aspett tal-komunità, metodu tal-komunità fejn qabel il-wol kien fidejn il-Parlament Ewropew l-Qorti tal-Ġustizzja. Issa l-programm ta' Stokkolma huwa ferm importanti. U allura aħna appoġġajnieh dan, approvajnieh fil-Kunsill fl-2009 permezz tal-Kunsill Ewropew u għanna pjan ta' ħidma ċar l-Istati tal-Unjoni Ewropea u L-interess ta' ċittadini huwa l qofol tal- ta' dan il-programm. Għal-daqsan dan huwa ferm importanti sinifikanti ħafna. Nirreferi għad dibattitut li għadna kim kena issa, għunna kiet nistabilixxu l-obbligu li l-istati membri għandhom jikkooperaw mal-orti kriminali internazjonali prosekuzzjoni, ġenoċidju, kriminalità kontra l-umanità, biex dawn jiġu kastigati. U dan huwa parti mill-programm ta' Stokkolma li ġi finalizzat taħt il-Presidenza Svediża. Dan għandu jiġi żviluppat iktar, għandu jisir reali. U għawek għanna nirrikonoxxu l-importanza tal-komunikazzjoni u li nigarantixxu spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja ċittadini Ewropew permezz tal-implementazzjoni tal-programm ta' Stokkolma. Permezz ta' inizjattivi rridu nkomplu nimplementaw il-programm ta' Stokkolma. Għal-daqstant il-programm ta' Stokkolma jippermettilna li nibqgħu għadejjin fuq eh, kizbiet u nkomplu naffaċċjaw l isfidi oħrajn fil-futur. Probablement dan wassal għal rivoluzzjoni ġenerali. Xtiq ngħid li dan jista' wassal għal rivoluzzjoni legali f'dan il-qasam. Li qabel kif ġajet kien biss intergovernmentali jissa sar eh, fidejn il-komunità kollha. Il-Kunsill jirrikonoxxi l-importanza tal-Parlament Ewropew issa bħala kolleġislatur u bħala kollega istituzzjonali fil-maġġoranza tal-miżuri ser jiġu implementati fil-snin li ġejjin. Grazzi. Reding. Grazzi ħafna għandil kelma lill kummissarju Reding. Grazzi ħafna, Signora President. Diġa taf xanajt, però ħan prezenta fil-qosor il-pjantazzjoni tal kummissjoni li jismu n-waslu zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja għall-Ewropa ċittadini tagħha, pjan ta' azzjoni li jimplementa l-programm ta' Stokkolma. Dan il-pjan ta' azzjoni huwa gwida għal miżuri konkreti ħafna sabiex jittieħdu fil-ħames snin li ġejjin. Ħammur pass lura issa. F'dan il-moment intwera mill-avvenimenti li seħħu fl-aħħar ġimgħat u fl-aħħar xhur illi għaw sens ta' urġenza sabiex niġġieldu u niffaċċjaw is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-Ewropa. Kif ukoll hemm stennija kbira mingħand iċ-ċittadini tagħna illi l-Unjoni Ewropea tittaġixxi b'mod maġġel u b'mod deċiżiv. Ftakru l-adozzjoni tal-pjan ta' ħidma tal-Kummissjoni fl-aħħar ta' Marzu. Issa urrid diġà bil-kontenut tagħha illi l kummissjoni mhux biss għandha l-intenzjoni però diġà qiegħda taġixxi. Iffukat fuq il-bżonn tal-Unjoni Ewropea illi tibni aġenda għaċ-ċittadini illi tpoġġi lil poplu fil-qalba tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-pjantazzjoni fis settur ta' ġustizzja u affarijiet interni huwa l-ewwel inizjattiva strateġika tal-Kummissjoni ġdida sabiex ikollna dan il-pjan ta' ħidma li seħ. Dan jimxi fiqit fit mal-mandati illi innataw bħala filosofija aktar wiesa min-naħa tal-programm ta' Stokkolma. Tikkonsidra wkoll il-proposti u s-suġġerimenti li saru minnaħa tal-Parlament u tal-Kunsill. L-sfida sabiex nisguraw ir-rispett għad drittijiet u l-libertajiet bażiċi u fl-istess ħin nintegraw u niggarantixxu s-sigurtà fl-Ewropa hija indirizzata hawnhekk f'dak li naħsb f'mod sħiħ fl-opinjoni tagħna. L-inizjattivi li huma imħejja hawnhekk huma roadmap għal Ewropa ħilsa għal Ewropa sigura illi għalli xaħna ma nemnux illi ma tistax tissepara dawn iż-żewġ kunċetti. Dawn huma iż-żewġ naħat tal-istess munita. Però it-tnel huma huma marbuta maċ-ċittadini u huma il-mod sa kif naslu nwaslu iċ-ċittadini illi jisiru ktar mitħla tal-Ewropa. Dan il-pjantazzjoni ħajwassalna li nirħu numru ta' miżuri ambizzjużi ħafna. F'settur fejn il-valur miżjud tal-Ewropa ħajkun evidenti ħafna għal ċittadini tagħna. Għalhekk huwa messaġġ b'saħħtu ħafna għal dak li konna qegħdin diskutu qabel. Li trattat tal-Ispona u ċarta l-ġdid ta' drittijiet fundamentali huma azzjonijiet għal ċittadini tagħna. Għalek, minħabba l-fat li dawn l-azzjonijiet kollha huma marbuta huma indispensabbli, indispensabbli huma konsistenti ma' dispożizzjonijiet li nataw fit-Trattat ta' Lisbona u ma' ċarta ta' drittijiet fundamentali, aħna irridu nilħu dan ir-riżultat ambizzjuż mill-aktar fis possibbli f'konformità mal-istennija ta' ċittadini tagħna. Dan huwa għalfejn dan il-pjantazzjoni il-Parlament trid jaraħ mhux bħala mnaqqax fil-ġebla għaliex jista' jkun hemm iva avveniment li maħniġ qed nistennew u għalhekk il-Kummissjoni jekk jiġru dawn it-tip ta' avvenimenti se tuża dritt ta' inizjattivi tagħha sabiex tajn li solvi l-problemi li nqalaw. Din għalhekk għandna l-intenzjoni għalhekk li jkun importanti li l-Parlament jagħti opinjoni tiegħu tal-implementazzjoni tal-programm ta' Stokkolma fl-2012 sabiex niżguraw li l-programm jibqa' konformi mal-iżvilupp Ewropew u globali. Però hekk kif il-Ministru diġa qal b'mod korret ħafna dan il-pjantazzjoni mhux biss dwar tagħmel il-Kummissjoni Ewropea u x'ħad proponi il-Kummissjoni Ewropea. Huwa wkoll dwar xħajamlu l-Istati membri, kif l-Istati membri ħajjeħdu l-inizjattiva tagħhom fejn eh, kun hemm is-sussidjarjetà fin-nofs, kif huma se jimplementaw id-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea fiħdan il-liġi nazzjonali tagħhom, kif se jrinwettqu l-kollaborazzjoni mal-istati membri l-oħrajn. Għalhekk dan il-pjantazzjoni eh, eżis eh, parlamentari ħajkun ta' suċċess fl-aħħar jekk l-istituzzjonijiet kollha jilabu r-rwol tagħhom. Jiena ċerta u konfidenti il l-Parlament ħajjejna sabiex nimxu malajr fit-triq tajba. Grazzi. Grazie Kommissarju, adesso. Grazie ħafna Kommissarju. Issa ħanibdew id-dibattitu. Nibdew dibattitu bil-kallima tal-gruppi politiċi, nibdew bil-PP u nibdew bil-Sinjura Korazza Bilt. Grazzi, Sinjura President, l għalet nishtiq niftaħ mal-Kommissjoni sabiex oritna il-pjantazzjoni sabiex nsaħħu u natu saħħa l-ċittadini Ewropej. Jiena ħad sem fi diskussjoni tal-Parlament għaliex nemmen l-programm ta' Stokkolma u għal aħjar mod kif nimxu l qoddim biex impoġġu ċittadini fiċ-ċentru tal-Ewropa. Ewropa għaċ-ċittadini flimkien mal-poplu. Għalhekk nistiden il-Kummissjoni li żomm mal-lanijiet tagħha tal-programm ta' Stokkolma waqt li qed tagħti l-proposti tagħha l-ħames snin li ġejjin. Il-programm li ħajġi adottat juri bilanċ sieħ bejn eh, sigurtà li ċittadini u fl-istess ħin nirrispettaw id-drittijiet u l-libertajiet tagħhom u nsaħħuhom ukoll Jena naqbel partikolarment mal-mizuri kontra traffikar tal-nies u l-abbuż ukoll ta' tfal u kif ukoll iż-żieda tal-protezzjoni tal-minuri mhux akkumpanjati u dan biex insemmi ftit mill-azzjonijiet. Jena sodisfatta wkoll li hemm strateġija sabiex niġġieldu kontra l-mutilazzjoni ġenitali femminili. Il kif ukoll il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza fid-dar. Nixtieq xtaqt però li din il-proposta ġiet ippreżentata qabel minn kemm kien ippjanat, eh, Signor President. Hemm bżonn inkoraġixxu wkoll il-parteċipazzjoni taċ ċittadini f'dan il-proċess u niżguraw li trasparenza tal-proċess eh, tingħata b'mod favorevoli ċittadin. Biex nagħlaq, sinjora President, jiena nħares il qudiem li naħdem fl-imkien mal-kollegi tiegħi u fil-Parlament u fil-Kunsil sabiex nagħtu zona verament ta' libertà, sigurtà u ġustizzja u din namluha realtà. Grazzi. Grazie per il gruppo del Grazie ħafna. Issa nagħti l-kelma lill grupp ta' soċjalisti u nagħti l-kelma lill onorevol Gonz. Grazzi sur President. Xi ftit eh, kumenti ġenerali un mbagħad ngħaddi xi ftit rimarki tekniċi. Aħna nemnu li l-programm ta' Stokkolmu importanti ħafna u għalhekk aħna xi ftit disappuntati għaliex il-livell ta' ambizzjoni mhuwiex jasal sal-livell tal-importanza li l-Parlament tan il-dan. U għalhekk dan nuruħ fil-forma tal-emendi tagħna. Però hemm ħafna punti importanti f'dan il-pjan li huma pjanati l-2013 u l-2014. Forsi naħsbu li dan huwa xiftit tard xiftit tart Naraw li hemm problema ġenerika wkoll li għandha x'taqsam ftehmijiet internazzjonali fejn hemm l-alleanza bejn il-Parlament u l-Kummissjoni li mhijiex eżattament ċara 100% għal kemm il-feedback eh, it-tieb fin-negozjati Swift fil-Istati Uniti ir-rapportaġġ titjieb għalhekk, però xorta waħda hemm xi problemi li għandna nsolvu. Jidispeċina din id-dib ta' diskors mhux parti mill-proposta leġislattiva, però il-ftejm qafas huwa biss pjanat li jkun parti minna u informazzjoni li ċittadini mhijiex forsi moti għal importanza li ħaqqa. F'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet fundamentali. Iċ-ċittadini għal għandhom jiġu informati b'mod adegwat f'dak li għandu xaqsam ma' migrazzjoni aħna bdejna kooperazzjoni, però ma naħsibx li aħna ambizjużi biżejjed hawnhekk. għanna bżon li jkollna soluzzjonijiet effiċjenti ġodda għaliex għatem problemi oħra. U koll il-movement ħiles tal-ħaddima għandu jara rezoluzzjonijiet illi ħajnaqsu diskriminazzjoni fil-stati membri konċernati. Grazzi ħafna, s-senat il-kelma l-grupp tal-liberali l-onorevoli Weber. Grazzi, Sur President, Sur President, il-programm ta' Stokholmo ambizjus, pero er kunem hemm pjan li ġodattat bl-iktar mod effiċenti. L-effiċenza ma tfissirx skeda adattata, però tirrefeti wkoll għal kontenut ta' leġiżlazzjoni li ħan adottaw fis-snin li ġejjin u kif ukoll tal-istituzzjonijiet li ħajinbnew fuq li ħajnbena fuqhom il-futur. Għalhekk jekk rridu l-Unjoni Ewropea ssir iktar koerenti, irridu naħdmu lejn livell ta' fiduċja u għarfien reċiproku fil-żoni ġudizzjarju kif ukoll kooperazzjoni tal-Pulizija b'mod simili għal prinċipju li kien hemm fis-suq waħdin Ewropej. Sabiex niksbu dan irridu mmexxu l-opinjoni tagħna u tradizzjonijiet tagħna li mhumiex se jintużaw b'mod ħażin ħalli jipprevejna mill-li konna standard minimi b'mod partikolari fil-liġi kriminali iċ-ċittadini għandhom dritt għal protezzjoni aħjar kontra terrorizmu u kontra kriminalità organizzata u transkonfinali u għadmir tagħna li nagħtu din il-protezzjoni l-ċittadini tagħna li rridu nagħmluha fil-waqt li nirrispettaw id-drittijiet tal-vitmi u kif ukoll tal-kriminali. Għalhekk hemm bżonn nkunu koraġġużi meta nkunet nat u daħan għamluħ meta natu iktar poter l-Eurojust u niproteġu l-data ta' ċittadini tagħna u jkollna għalhekk nagħmlu regolamenti fuq il-pakket tal-azil. Il-grupp politiku tiegħi jrid jaħdem fis-sħiħ mal-Kummissjoni l-Kunsill u fl-istess ħin jiġila tal-protezzjoni ta' drittijiet umani. Grazzi. Grazie per il gruppo verde, l'onore. Grazie ħafna. Issa nadi għal grupp tal-ħodor eh, l-Onorevoli Sargentini. Grazzi, Signora President, fil-waqt li għad nisma l-Komissarju l-Konsil fuq il-program ta' Stokkolma, ġiet il-mistoqsija f'moħni. Wasalna fit-tmim tal-Presidenza Spanjola baqalna ħames ġimgħat u smajna l-Presidenza Spanjola fil-bidu bidewet gbar fuq azil, fuq immigrazzjoni, fuq id-direttiva ta' kontra diskriminazzjoni fuq l-emanċipazzjoni tan-nisa u nixtieq ngħid li baqa' ħames ġimgħat u nixtieq nkun naf fejn huma r-riżultati u fejn huma l-proposti għalhekk. Il-Kummissjoni u l-Parlament għamlu x-xogħol tagħhom f'dak li nixaqsam ma' migrazzjoni u aħna qegħdin nistennew għall-Kunsill li jaġixxi. Mux biss kif il-Sinjora Redding għalet li l-istati membri individuali rridu implementaw il-liġi tagħhom, però għal konsil kunsill li għandu bżonn jiġi bidea ġodda fuq Dublin u fuq id-direttiva ta' reċezzjoni u fuq l-Eurodac u fuq il-direttiva tal-kwalifikazzjoni. Aħna qegħdin nistennew għal dan kollu. direttiva kontra diskriminazzjoni hija xi ħaġa li votajna fuqha u l-ħodor aħna li qed nistennew l qoddim dan. Issa għandi komment lejn il-Kummissjoni żgur ovvja li l-kwalità l-egwaljanza u l-diskriminazzjoni li jinsabu fil-programm ta' Stokholm importanti, però għalli fejn qegħdin hemm għall-Kummissjoni li għażlet li ma tagħmilx priorità minn min kopji tal-istess sess aħna għedna illi rridu npoġġu n-nies fiċ-ċentru u naħseb li dawn il-kopji tal-istess billi torganizza dan tkun inti qed tagħmel qed nies fiċ-ċentru. Issa fuq l-Europol eh, hawnhekk ingħatat skrutinju minimu minħat tal-Parlament u dan għadu l-każ għalkemm issa għandna l-Lisbona. Per eżempju, il-kompetenza li nidħlu f'negozjati għal kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi din hija bbażata fuq eh, deċiżjoni tal-Kunsill li ilhom jiġu revizjonati għal sentejn issa. L-Ewropa li tiddiskuti trattat mal iżrael u laqas biss tista' tkun taf li pajjiżi oħrajn qegħdin jiġu kollhom diskussjonijiet mal ewropol it tratat tal-Lisbonja lek jagħti l-Parlament rwol ġdid u nixtieq lill l-Kummissjoni bekk taġixxi fuq dan ir-rwol ġdid. Grazzi ħafna. Grazie per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Grazie ħafna, is-senati l-kelma lill-EFD, is-Sinjora Bizzotto għal-minuta. Grazie ħafna, Sur President, 170 dispożizzjoni f'ħames snin dan jista' jkun ambizjuż għal kemm sempliċement numru qabel ma nirrexxan nilħu riżultati konkreti jekk tħares li l-programm kollox jidher tajjeb. Però x'inhu l-punt li jkun għadha l-aġenziji kollha u m'għandniex strateġija politika għalhekk li tista' tkun bbażata fuq punt ċar, li pereżempju niġildu kontra l-immigrazzjoni illegali u punti oħrajn. Dawn huma prinċipji li kulħadd fl-Ewropea jrid jaqbel magħhom li niġildu kontra l-illegalità f'pajjiżi terzi li għandna bżonn waqfu koll immigrazzjoni fil-li fi kriżi mhijiex riżorsa. Rajna li 30% ta' żgħażagħ fl-Ewropa huma 5 miljun ruħ m'għandhomx xogħol laqas. L-immigrazzjoni qed tgħid li l-Kummissjoni qed tkun ibbażata fuq solidarjetà però qed tkun speċifiku u realistiku fuq il-punti. Illum naħseb li l-priorità li nagħtu xogħol iċ-ċittadini tagħna. Il-bqija huwa kollu retorika ma naħsibx li għalhekk u għaw, li u laqqas biss jgħin iċ-ċittadini tagħna, grazzi. Issa ngħaddi l-kelma l-kelma l-oħrajn nibdew bl-Onorevoli Dias de Mera. Minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President, dak li qed nitkellmu fuq hawnhekk huwa aktar minn 360 azzjoni f'ħames snin Fl-opinjoni tiegħi fil-preżentazzjoni tal-pjantazzjoni naħseb li missu kien hemm aktar konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u opportunità akbar għal membri tal-Parlament Ewropew li diskutu xi wħud mill-proposti. Ejja nieħdu żewġ eżempji għalhekk. Il-ġlieda kontra radikalizzazzjoni u l-finanzjar tat terrorizmu u l-ħolqin ta' xi TFTP eh, Ewropew naħar dan għalek fil-kontest tal-ġlida kontra tal-kriminalità eh, organizzata kif ukoll kriminalità fuq l-internet. Eh, xi tip ta' gwardja għalek fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Eh, dawnu huma xi ftit mill-punt li ġew msemmija hawnhekk qed nitkellmu fuq kwistjonijiet importanti ħafna. Naħsbu li kirlu jkun hemm approċċ differenti minn ħadd tal-Parlament jekk nħarsu l protezzjoni tal-vitmi tal-kriminalità din hija impressjonanti għaliex il pjan jiproponi azzjoni waħda li joħloq strument sabiex jiproteġi l-vitmi. U dan ukoll jinkludi l-vitmi ta' terrorizmu. F'dak li għandu x'jaqsam ma' dan eh, kieku kien hemm emenda, però ma ħsibx li kien ikun possibbli għax qed noħolqu strument speċjali sabiex nipproteġu l-vitmi ta' terrorizmu. Eh, fl-opinjoni tiegħi dan irridu naraw bħala għan sħiħ tal-Unjoni Ewropea, però forsi dan mhux il-każ. Għalhekk mistoqsija għalik, Sinjora Reding, f'dak li nxaqsam mal-Europol għaliex id-deċiżjoni tal-Kunsill se teħdu la posta regolament tal-Europol li qed jaħdem lejn it-timeline tal-2013. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l kelma lill-Onorevoli Flashikova Benova. Minuta u nofs. В акционном плане, что... Grazzi ħafna, Signora President. Il-pjantazzjoni ta' Stokkolma kif inti taf hemm forsi ċertu settur li nixtieq nitkellem fuqhom issa. Jekk irridu nagħmlu progress għalhekk irridu naraw x'inhuma daw il-żoni li għandhom problema fihom. Is-sistema komuni ta' ażil huwa forsi eżempju tajjeb. Diskutajna dan il-punt diversi drabi hawnhekk. U l-Kummissjoni kienet titkellem fuq il-bżonn tal-integrazzjoni tal-immigranti fis-sistemi tagħna. Fin-naħa l-oħra però m'hemmx ħafna ambizzjoni involuta f'dan il-punt. U laqas il-pjan fih nifsu eh, fl-2014 ma maraw xi tama kbira ah, sabiex il-nies li tfittxu l-azil ikunu jistgħu jiġu integrati b'mod uniformi fil-ħajja tagħna pal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn naraw proposti speċifiċi għalhekk Hemm xi wħud li nistgħu naraw pereżempju ħaddiema staġunali eh, però ħafna minn dan mhuwiex kopert għalhekk. Dak li huwa importanti eh, u l nfoka fuq miżuri differenti il-Kummissjoni jidher li m'għandix priorità għal sħubijiet reġistrati u kif ukoll sħubijiet bejn nies tal-istess sess. U dan eh, nistaw naraw bħala punt eh, importanti u li forsi ma qablux miegħu. Fl-aħħar net il-pjan jider u ħares lejn il-libertà tal-intrapriża u f'din il-kriżi naħseb li huwa punt li forsi ħallini naqa' sorpriża. Issa nagħti l-kelma l-onorevoli Ferda tal-Minuta. Grazie, signor President. Fl-opinjoni tiegħi l-aħjar parti tal-pjan huwa l-ħames miżuri konkreti kontra l-miżuri kriminali li juru roadmap li hija bbażata fuq il-programm ta' Stokkolma. Il e, Rapporter fl-ewwel parti ta' dan il-programm kemm kwistjoni tal-interpretazzjoni u traduzzjoni tal-defendants u naħseb Tkellimt mal-Presidenza Spanjola dal ħodu u nispera l-istituzzjonijiet ħaj jaqblu ma dawn ir-riżultati li kellna. Naqbel mal-Kummissarju Reding għall-għajnuna li tatna u għall-proposta tal-Kummissjoni u kif ukoll il-rappresentanti tagħha għamlu kontribuzzjoni fi sħiħ u għalhekk nirringrazzjahom. Fl-aħħar net aħna 10 snin tard qed nibdlu il-fiduċa neċessarja l-arfin reċiproku il-sapporti għal-mandat tar rest Ewropew Eh, naqbel miegħu minħabba ċertu eh, każijiet bħal perżemmi ta' Garamenin u Andrew Sinju li nkont involut fihom. Kieku kellna daw il-miżuri għaxar snilu naħseb li daw l-inġustizzi ma kinux iseħħu. Grazie, la parola all'onorevole Busutil per un minuto e trenta. Grazie, Presidente. Eh, jiena naqbel ma' dawk illi jgħidu li probabbilment is-suq komuni Ewropew, is-suq wieħed, huwa l-akbar proġett li qatt kellha l-Unjoni Ewropea. Eh, u naħseb illi dan il-proġett illi huwa favur iċ-ċittadini Ewropej huwa il proġett li jmiss il kbir tal unjoni ewropea li huwa interessanti huwa li s suq wieħed daħal fl-1992 u dik is-sena wkoll aħna konna adottajna it-trattat ta' maastricht illi ddaħħal għall-ewwel darba l-kunċett ta' ċittadinanza Ewropea. U b'dan il-pjan ta' azzjoni li qed nagħmlu issa hu li qed noħolqu l-ispazju li fih din iċ-ċittadinanza Ewropea tista' tiġi eżerċitata. U hemm bosta oqsma fejn nistgħu neżerċitaw din iċ-ċittadinanza Ewropea drittijiet tal-bniedem, drittijiet ċivili, aċċess għall ġustizzja, drittijiet ta' moviment ħieles fih l-Unjoni Ewropea. U hemm numru ta' oqsma fejn l-Unjoni Ewropea tista' tkun ukoll ta' eżempju bħal pereżempju t traffikar il ġlieda kontra l pedofilija id drittijiet tat tfal is-cybercrime u anki ovvjament l-immigrazzjoni eh, u l-ażil. Jiena naħseb illi dan il-proġett però għandu bżonn tliet affarijiet. L-ewwel nett timbru politiku li jagħtih tassew tifsira u importanza ċittadini It-tieni nett rispett lejn il prinċipju ta' sussidjarjetà għaliex hemm ċertu oqsma li importanti li niftakru u ma nitilfux il prinċipju ta' sussidjarjetà fihom u fl aħħar nett id deadlines f'dan il pjan ta' azzjoni hemm deadlines importanti li nirrispettawhom inkella jispiċċa kollox fi xejn. grazzi. Lopez Aguilar minuta u nofs. Grazzi, President. Jiena kont uh, rapporter flimkien ma' Sur Cassini u ma' Sur Meringer il-rapporter tal-rezoluzzjoni dwar il-program ta' Stokkolma. U nixtieq nisħa li f'dak iż-żmien aħna edna li fil-kuntest uh, tal-dan il-qasam tal ħelsin ġustizja u sigurta affarijiet li il-Parlament ħaj jixtarhom sow u jekk wieħed u kolli ħares lejn affarijiet li hemm fir-reżoluzzjoni nindunaw illi eh, ma kienx hemm uh, fil-fatt strutturar artikulat tajjeb minnaħa tal fil-pjan tal-Kummissjoni. Meta wieħed iqis ta' kif aħna għamilna d-dibattitu tagħna nixtieq insemmi li l-paragrafi eh, l-wieħed erba' tminja sal-wieħed eh, ħamsa zero juru eh, mod speċifiku ċertu affarijiet bħal protezzjoni tal-vittmi u anka kustjonijiet marbuta mal-uffiċċju tal-azil ma tal-Frontex u aspetti ġodda oħra. Eh, anka il eh, dwar il-protezzjoni tal-data li diskutajnija kemm il-darba fil-kuntest ta' sigurtà u anka minħabba il-programm tal-intraċċar tal-terrorizmu eh, u anka TFTP Li huwa importanti huwa illi il-Kummissjoni issa għandha ħames snin xogħol qudiema u E, pass jkollha tagħmel ix-xogħol kollu li hemm involut fil-pjantazzjoni. Jiena ninkoraġġihom li jaħdmu jitfit mal-Parlament u anka jaraw xemm imniżel fil reżoluzzjoni tal-Parlament fil-148 u fil-150 il-Parlament ħajżom għajneħ fuq il-Komissjoni u fuq il xol li qed isir anka mal-Kunsill. U aħna nixtiequ li nkunu involuti b'mod mill-qrib f'dawn eh, f'dan ix-xogħol kollu. Il-kelima li jmissa. Grazzi, President, Komissarju. President tal-Konsil, jina nixtieq nuri soddisfazzjon tiegħi illi għanna din l-opportunità li nitkellmu dwar din il-roadmap biex inkunu nistgħu nimplementaw dan il-pjantazzjoni ta' Stokkolma għaw kussjonijiet li huma importanti ħafna. E U minn flok uqt insemmi dawn il-kustjonijiet kollha importanti ħansemmi dawk illi qed joħolquna xi ftit ta' frustrament. Per eżempju, aħna edna illi għandu jkun hemm skadenza fissa għal eh, azzjonijiet u jiena nixtieq illi inti tuħu azzjoni tangibli mhux biss nitkellmu biss dwar l-ideal. Hemm xi punti ta' sustanza li għandhom x'taqsmu l-implementazzjoni b'suċċess issa għanna bżon namlu definizjoni tal prioritajiex tal-prioritajiet il-Sinjora Redin kalmet war il-valur mizzjut u naħseb li għanna nifokaw fuq kustjonijiet li huma aktar urġenti minn oħrajn. Insaħħu il-kooperazzjoni ġudizzjarja biex nassikuraw illi kulħadd ikuna tiġbek l-istess ħabel, per eżempju, tip ta' Erasmus għal l-imħalfin kollha jew għal dawk li jaħdmu fis-settur tal-pulizija għandu jkollna prioritajiet li jassikuraw illi namlu mill-aħjar li nistaw biex inħarsu id-drittijiet ta' tfal u nġildu kontra l sfruttament ta' tfal. Grazzi naddu għal Senjura Lambridins Stavros. Grazzi. li għanna bżon huwa illi konna solidarieta f'dal program. Tiġa kena diskussjonijiet dwar il-risistemazzjoni ta' refugġati fl-Europa ma fil-program mawn xejn eh, eh, miżuri preventivi, azzjonijiet ta' prevenzjoni u laqas solidarieta' jaħasra xem eċiren ta' aluf ta' e, persuni li ħajjitħlu e, ġo l-Unjoni Ewropea mit-Turkija u jaddu minn ġo l-Greċja. Se namlu dwar dawn il-ftejemiet e, marbutin ma' refugġati u l-ftejemiet ta' Frontex fit-Turkija. Naħseb li drittijiet fundamentali tal-Greċja u tal-Unjoni Ewropea u l-frontieri tagħhom qed jinkisru u anka s-solidarjetà. Inti qed tgħid li l-immigranti għandhom jiġu integrati sakemm ma jkunx hemm assikurazzjoni li inti tintegrom daw ma jistawx jgħixu mana inkella isna għandna bomba li lesta biex tisplodi u jiena ma naram kien hemm niżla din fil-programm tiegħek naddu issa il kelma lill-onorevoli Awraġi għal minuta. Grazzi. Kolli ngħid illi jekk għandna Ewropa illi ma fiex frontieri u fejn hemm aktar kriminalità transkonfinali, allura jina naħseb illi għanna bżon ħafna aktar responsabiltajiet u kooperazzjoni biex nitrattaw din il-problema tal-kriminalità transkonfinali. Irtu ikun hemm aktar ambizzjoni fil-koordinazzjoni tal-pulizija fiħdan il-Europol, fiħdan il-Eurojust u anka fil rigward ta' kooperazzjoni li ta' x'taqsama affarijiet fiskali u anka sentenzi illi qegħdin jingħataw anka meta inħarsu lejn leġislazzjoni l-kodiċi eh, kriminali fl-istati membri differenti. u nuqqas ta' ambizzjoni u ħafna rezistenza minnaħa tal-istati membri u għalhekk jiena ninsisti hawnhekk qed indirizza il-Kunsill biex aħna nelbu dawn l-insistenza eh, ta' sovranità fejn titħol din il-kooperazzjoni ġudizzjarja biex niġildu kontra l-kriminalità transkonfinali. Mela, naddu issa għal catch di għaj. L-ewel kollega, għal minuta. Grazzi. Ovvjament, dini opportunità importanti ħafna u għawnek għan uqdimna ħafna zonijiet pozittivi li l-Komissjoni t-implementa biex bekka ikunem tassow dan l-spazju komuni ta' ġustizja. Eh, li wieħed jilħaq dawn l-anijiet eh, mhijiex xi ħaġa faċli u hemm bżonn ikun hemm kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea din xi ħaġa importanti immens. Eh, importanti li jkun hemm kooperazzjoni ġenwina l-inregolaw l-immigrazzjoni per eżempju u l-flussi tagħha hija xi ħaġa importanti immens Imma u kol kwistjonijiet fejn għanna per esempio ħabsijin, ħabsijiet mimlijin, kwistjonijiet tal-kriminalità organizzata, il-drogi, dan kollox eh, jirrikjedi kooperazzjoni vera. <clears throat> U il-Parlament se jkollu Eh, rwol deċisif biex jimbutta l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-Komissjoni u l-Istati membri biex jagħmlu xolom tajjeb. Grazie ħafna, Sur Batin għal-minuta. Grazzi, Signor President il-senjura Latfet għalet illi kella xi tasib dwar il-ġustizja fir rigward tal-EAW fil-rigward ta' Andrew Zimmerman u Gary Word l-EAW hija fil-fatt xi ħaġa inġusta ħafna. L-estradizzjoni issa saret biss formalità u l-rati ta' Renju Unit issa qed silom il-dritt illi eh, eh, iżommu milli ġu estraditi eh, persuni Renju Unit. Jina kont fil-kassa Renju Sinju fejn ma Sajniex nżommu mill-li dan jiġi di tal-kem kienet ovvja għal rati e, illi l-evidenza kienet wahda illi mamula mill-polizija il-orti ma kellux dritti ħares lej l-evidenza il-sinjura e, Dame Sarah Sera Olive Dems huma responsabbli għal miżerja umana li inħolqot minħabba fek. Grazzi ħafna. Naddu il-kelma lil Papa Nikolaw. Grazzi. Aħna eh, approvajna dispożizzjonijiet li hemm fil program ta' Stokkolma u l-implementazzjoni tiegħu il-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali li qiegħda mniżla fil-pjan ta' azzjoni u hawnhekk jiena qed nara li fl-2011 il-Kummissjoni se eh, tibat se toħroġ mekkanizmu biex tara u tevalwa il-sistemi ta' azil eh, tal-istati membri biex tassigura li dawn jaħdmu tajjeb skont il-kapacitajiet tagħhom illum aħna aċċettajna bilna illi jinfetaħ l-uffiċċju tal-azil ġewwa Malta. Jekk Eh, dawn li ħajitrattaw eh, l-kustjoni tal-azil eh, emmek u koll biex bekk ikunem dan il-mekkanizmu ta' sistemazzjoni tal-refugġati fl-istati membri. Grazzi ħafna l-aħar kellimi. Makrovej għal-minuta. Nishti jina nitkellem dwar il-mekkanizmu illi hemm pjantazzjoni ħalli aħna għandna deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-programm ta' Stokkolma li jirreferi għal din il-kwestjoni għandna l-pjanta azzjoni tal-Kummissjoni biex nimplementaw il-programm u uh, hawnhekk qegħdin inħarsu lejn il-programmi tal-kontra kontra l-korruzzjoni korruzzjoni. U importanti li dan il-mekkanizmu jidħol għax nafu li sissa ma kienx hemm biżejjed eh, eh, sforzi pozittivi fl-istati membri. U anka data tal-iskadenza dwar il-korruzzjoni fil-pjantazzjoni fil-mekkanizmu għal politika kontra il-korruzzjoni hija id-data tal-2011. Jiena nissuġġerixxi li din għamluha qabel l-aħħar tal-2010 biex bekk niġġieldu kontra il-korruzzjoni fl-Istati Membri u fl-Unjoni Ewropea minħabba li din hija il-kawża wkoll ekonomika u għalhekk eh, nkunu qegħdin nagħmlu miżura biex niġġieldu kontra din il-ħaġa. Grazzi ħafna. il-Segretarju tal-Istat Lopez Garrido. Grazie ħafna. Sinġu President. Qed nitkellmu dwar dan id-dibattitu huwa l-spazju tal-ġustizzja, ħelsien u sigurta xi ħaġa li hija importanti ħafna kif qal is-sur Busuttil huwa tkellem dwar iċ-ċittadini Ewropej. Aħna qegħdin nitkellmu dwar iċ-ċittadinanza anzi kif qal sur Busuttil. Aħna għandna nħarsu aktar fil-font lejn din il-kustjoni Kien hemm anke mistoqsija ċara min ħata l membru Sargentini eh, fuq din il-kussjoni ta' x'inhu jsir matul eh, din il-presidenza u xemm ippjanata eh, meta wieħed iħares lejn il-ġejjieni. Mistoqsija ċara u jien ħani prova nirrispondi eh, eh, ma eh, li mm, fil-kuntest ta' din iċ-ċittadinanza tal-din il-libertà sigurtà u ġustizzja l-istatus ta' ċittadinanza Ewropea fil-dan is-seklu 20 qabel ma nitkellmu dwar anzi wara li, li tkellimna dwar l-adeżjoni uh, fli CHR. Hawnhekk irridu inħarsu lejn id-drittijiet anka fil-każijiet ta' ġurijiet kriminali. E, Signora e, l onorevo Sargentini kelmet, kelmet u kol dwar, dwar direttiva ta' kontra id-diskriminazzjoni. Għawnek għanna eh, kustjonijiet, għanzi għanna inizjativa ambizjuża ħafna li ħana napoġġawa minna ħatana tal-Konsil. Issa dwar il-vitmi, anka din hija priorita għalina, specialment il-vitmi ta' violenza marbuta ma' sessi għanna u koll direttiva li titkellem dwar traffikar ta' bnedmin l-abbuż u l-abbuż anka sessuali. E, naħdmu u koll fuq inizjattiva leġislativa f'ġunju kontra il-violenza marbuta mal-sessi u e, fuq bażi Ewropea fil-Parlament ukoll fil-Libe, eh, fil-Kumitat Libe u anka f'kumitati oħra qegħdin jiddiskutu eh, dawn eh, din il-kwestjoni, din il-ferrita fis-soċjetà Ewropea u li qiegħda toħloq ħafna aktar vittmi l-vjolenza marbuta ma' sessi E, e, tiġa tkellimna fuq anka fil-Kunsill, anka fil-Kunsill tal-JHA tal-xar li għadda anka fil kunsil ta' Marzu tal-JHA e, u għanna ukoll semiet mal-Istati Uniti fuq is-sigurtà għanna ukoll ftejim dwar is-Swift kif tafu Em issa e, il-go ahead biex jisir il-ftejm mal-Istati Uniti anka e, ftejm konġunt mal-Istati Uniti dwar il-terrorizmu et nitkelmu u kol dwar il-liġi ċivili għanna il-Ruma 3, Rome 3 li titkellem dwar id-drittijiet tal-marbuta ma' żwiġijiet Il-Presidenza Spanjola għatamel l-ewwel evalwazzjoni fuq uh, il-preparamenti tal-Komissjoni dwar il-patt tal-azil u l-immigrazzjoni u il-Komissjoni waħna qegħdin nitkellmu dwar ritorn lura tal dwar id-direttiva anzi ta' ritorn tal-minorenni qegħdin nħarsu kolejn il-Frontex, il-risistemazzjoni ta' refugġati, il-ripatriazzjoni anka f'ċertu kazijiet u il-Fond eh, Ewropew tar refugġati li RF E, nisperaw e, li ikon rapport tal-2011 li e, jiġi anka approvat mill-Parlament qed inħarsu wkoll lejn inizjattivi oħra li huma marbuta mal-immigrazzjoni. Jiena nerġa' ndur għal dak li qalet il-Kummissarju Reding u x-xogħol tagħha fuq il-Prosekutur Ewropew. Ek kif huwa maħsub taħt it-Trattat ta' Lisbona dawn huma punti importanti ħafna. Taħt it-Trattat ta' Lisbona qed inħallsu wkoll in il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea din hija ħaġa relevanti ħafna mhux biss issa manka fil-ġejjieni meta aħna uh, nkunu qegħdin intilgħu il-qorti persuni li jkunu għamlu jkunu akkużati bi kriminalità trans konfinali dan huwa punti speċifiċi illi aħna qegħdin ippjanajnihom anzi eh, issa eh, fil-presidenza tagħna diġà bdejnihom għall-Kummissjoni u magħkom ukoll fil-Parlament. Dan huwa importanti biex ikonna il-kredibilità li l-Ewropa tħares liċ ċittadini tagħha u aħna eh, besibna li nkomplu eh, biha din il-ħaġanka fit-trojka fit-tlet presidenzi emmek ħanaraw li ħajkun tem ħajkun hemm kontinuita mm, bix-xogħol eh, mill-Presidenza Belġjana u dik ta' wara. Jiena qed nistenna li jkun hemm il-kooperazzjoni min-naħa u ukoll. Naddu issa għall-Kummissarju Redding kulħadd qed jitkellem dwar il-programm ta' Stokkolma. Dik xinija, siġra tal-miliet, siġra tal-miliet eh, bħafna xewqat imdendla maħħa. Nixtieq illi però kulħadd jitkellem dwar ir-realtajiet kif uh, din il-siġra tal-milliet mimlija xewqat kif ġiet trattata qabel it-trattat tal-Lisbona ġiet trattata wara bibien maluqa mingħajr ma qiset li ċittadina u xixtaqu u x'kienu qegħdin jistennew fit-tielet perastru. fejn ministri tal-intern ma kienu għedin jistaqsu la l parlament laqas li l-Komissjoni u fejn il-Qorti Ewropew tal-Ġustizzja ma seta qatt jintervjeni. U minn hemm ħanibdew? Situazzjoni ġviri impossibbli fejn id-de minimis, il-deċiżjoni id-de minimis laqas bissa eh, twaslu fuq livell nazzjonali fejn iċ-ċittadini ma kellhomx il-mezzi jew l-istrumenti biex imorru il-qorti u biex jipprotestaw u biex jiġildu għad-drittijiet tagħhom. Issa, fortunatament, għanna it-trattat ta' Lisbona memx iktar it-tielet pilastru il-proposti kummissjoni il il-ko-deċizjoni u l-implementazzjoni fuq il-livell tal-Istati membri u anka kontroll mill-Orti Ewropew tal-Ġustizzja. Dan ifisser ukoll però illi l-affarijiet ma jistgħux isiru hekk f'daqqa waħda. Irid ikun hemm ir-regoli il-proposti iridu jimxu mal-proċeduri illi intom il-parlamentari tlabtu illi il-Kommissjoni timxie magħhom. L-ewwel net analisi fil-font ta' dak li huwa fattibli, dak li huwa tajjeb u dak li għandu l-valur miżjud. It-tieni il-konsultazzjoni mal-pubbliku biex inkunu nafu l-idejat illi aħna timpoġġu fuq il-mejda ikunu aċċettabbli. Jew ma jkunux mis-soċjetà ċivili, mill-industrija, mill-istati membri mill-parlamenti nazzjonali li issa u koll għandhom uh, eh, ruol f'daw il-kustjonijiet kollha u illi wkoll huma marbutin ma' sussidjarjetà. Imbagħad hemm l-evalwazzjoni tal-impatt biex naraw jekk dak li aħna qegħdin nagħmlu u wiex il-mod tajjeb ta' kif wieħed għandu jimxi. Umbagħad inkunu nistgħu noħorġu bil-proposta definittiva min-naħa tal-Kommissjoni. Jekk inti trid intom tridu li aħna naħdmu naġixxu kif konna nagħmlu fil-passat, ejduli jiena naqbad u niġi kull ġimgħa bi proposta Eh, u tafu xieġri un mbagħad l-ewwel jiġu blukkati daw fil-parlamenti nazzjonali u għandhom raġun illi jagħmlu hekk. U għax aħna rridu noħorġu bi proposti serji bbażati fuq assunzjonijiet legali illi dak il qegħdin nagħmlu fattibbli b'saħħtu u li jistgħu jiġu implementati fl-istati membri. Jiena marriċ li l-ewwel proposta li aħna nagħmlu tiġi isfidata u il il-Qorti tal-Lussemburgu u il-Qorti tal-Strasburgu. Jiena nixtieq illi nmexxi lilna il-koll b'mod illi iċ-ċittadini ikunu jistaw jifmu l valur mizzju ta' dak li ħana din namlu għawek huwa ta' beneficju għalihom. B'mod prattiku, Iva, jina smajt il-Parlament pala komissarju responsabli mill-affarijiet tan-nisa e, tkellimna dwar dak li għanna bżon namlu biex natu ċertezza legali lil-nisa kollha fl-istati membri tagħna kollha biex meta dawn ikollhom problema ta' violenza ikunu jistaw jġildu għadritijiet tagħhom. Ma tkunx biss illużjoni, ma tkunx biss tama li jistaw jagħmlu din il-ħaġa ma ma jaslu għat imkien Hawnhekk għalhekk irdu naħdmu flimkien mijiet ta' miżuri illi irridu issa noħorġuhom mit-toba u nitfawhom taħt il-ċarezza li jem taħt il-Lisbona e, jiġu adattati għall-istat ta' dritt mijiet ta' miżuri illi fil-fat ma jaħdmux li AW. Il-Sinjura Latford, l-Onorevoli Latford, tkelmet dwar din U skur illi mhijiex qiegħda tiġi segwita din fl-istati membri. Għax eh, l-istruttura kollha l-arfin reċiproko u l-fiduċa reċiproko li hija il-bażi tal-arfin reċiproku ma mbniċ tajjeba. Ma tistax tagħmel dan kollu mingħajr ma jkollok din il-fiduċja reċiproku, reċiproka. Jiena ma nistax permessa ta' dik indaħal din il-fiduċja reċiproka fl-imħuħ tal-imħalfin madwar l-Europa kollha. Din il-fiduċja reċiproka tittimbena permezz ta' leġiżlazzjoni u permezz ta' miżuri biex intejbu id-drittijiet ta' ċittadini fl-istati membri tagħna kollha biex bekk l-imħarfin li jkunu qegħdin jimplementaw il eh, eh, ir-regoli, jimplementaw ir-regoli li aħna nixtiequ. Aħna mixin il-qudiem tajjeb il-pjantazzjoni, il-kollega mhux jgħataw iktar, il-pjantazzjoni biex niġġieldu kontra il-vjolenza kontra il nisa fl-2011 ħajkun hemm tekst komprensiv dwar il-ħarsin tal-vitmi, kull tip ta' vitmi. Ma jina dimma ma narax biss vitma lem u vitma lem jew li hemm xi kategorija ta' vitmi, il-vitmi kollha irridu inqisuhom. Qegħdin ukoll naħdmu fuq il-protezzjoni tad-data. Eh, il-Parlament għal le għal mod ta' kif kienu għedin jaħdmu l-affarijiet qabel ma daħlet fisseħ il-Trattat ta' Lisbona. U aħna ma nisen komplu ek. Iva, President, President tal-Komitat, taf illi il-Komitat tijak u l komitat l-oħra huma integrati b'mod sħiħa fil-proċeduri tagħna u ħajkonna ħafna affarijiet li aħna rridu naħdmu flimkien fuqhom. Kwistjonijiet tekniċi illi ħajkollhom impatt importanti ħafna fuq is-soċjetajiet tagħna u rridu nagħmlu xi ħaġa, rridu nispjegaw liċ-ċittadini dak illi aħna nkunu qegħdin nagħmlu għax dan ukoll huwa parti eh, minn kollox u mhijiex l-iktar parti faċli tal-kwistjoni kollha. Iva, Rridu nieħdu il-miżuri, per eżempju, fuq l-immigrazzjoni illegali u l-azil u kif tafu il-kollega tija Cecilia Malmstrom għanda proposti konkreti fuq l-immigrazzjoni illegali, fuq il-kontroll tal-frontieri u eh, ħad kun importanti ħafna li il-Parlament fl-imkien mal-Konsil li adotta il-proposti eżistenti, il-pakket tal-azil, il-programma konġunta li il-sistemazzjoni u l-arfin reċiproku u U anka il-proposta dwar il-minorenni li ma jkunux akkompanjati. Hemm ħafna affarijiet eh, pjanati u mhux kasta minn ħajamel xiex għax hemm affarijiet li ma jistawx jisaxħu, ma jistawx jissiru. Intom qed titolbuna, per eżempju, eh, għad-direttiva tal-non-diskriminazzjoni. Eh, jien dispjaċini ngħidilkom li din hija kwestjoni li tiġi solvuta bl-unanimità u qed tiġi imblukkata fil-Kunsill. Xi triduni nagħmel lili? Mhux jien ovvjament, kienu il-Kummissjoni ta' qabli poġġiet din il-proposta u li ġiet blokkata fil konsell Tridu titkellmu mal konsell eh, Li eh, issa dwar il-koppji tal-istess sess intom tafu illi hija prerogativa tas sussidjarjetà il-kompetenza tal-istati membri biex jirregolaw il-mod ta' kif jitrattaw koppji tal-istess sess. L-Unjoni Ewropea titħol biss f'kustjonijiet li għandhom xaqsmu eh, ma kustjonijiet transkonfinali. Jiena ma nistax nagħmel ix-xogħol għall-Polonja, għall-Franza, rumanija l greċja għall-Italja, għall-Lussemburgu. Dawn dan ix-xogħol irid isir mill-istati membri infushom. Jiena nista' nara li ma jkunx hemm diskriminazzjoni jekk mm, dawn il-persuni minn kwalinkwa livell li ġejjin fil-ħajja jistgħu jeżerċitaw però il-moviment l tagħhom bejn il- pajjiż l-Unjoni Ewropea. Aħna fil-fatt dak li qegħdin nagħmlu qegħdin naraw illi fir rigward tal-moviment eh, eh, ħielet, fir rigward ta' ġittijiet ta' ċittadini u fir rigward tal-kollaborazzjoni bejn il-sistemi legali differenti fil-rigward ta' tneħħija tal-konfini tal-frontieri li għadhom jeżistu f'dan is-suq uniku Illi kolli nejt eh, b'dispjaċir li mhuwiex su uniku fir-rigward ta' ċittadini. Eh, jina għalek kontenta bil-rapport ta' Mario Monti, hemm elementi f'dan il-rapport illi edin jgħidu fejn, fl direzzjoni rridu nimxu. U tafu x'inhi l-bibja tiegħi? Tgħid il-Kummissarju. Il-rapport illi ġie abbozzat minn wieħed mill-membri tagħkom u li eh, fih l-elementi kollha fuq il-ċirkolazzjoni ħilsa tal-ċittadini. U il-problemi kollha li wieħed irid isolvi f'dan ir-rigward li qed nirproponilkom lilkom jiena huwa illi dawn isuhom wieħed wieħed u insolvuhom wieħed wieħed. Kooperazzjoni sieħa ma'kom meta jiena npoġġi fuq il-mejda proposta u intom tkunu tafu il-passi li ħan jihdu, e, intom se teralizzaw li ħajkolkom taħdmu anka bil-lejl jekk huwa permess dan li jsir bir-regoli ta' drittijiet tal-bniedem u drittijiet tax-xogħol. Perentom bħala membri tal-Parlament u aħna irridu naħdmu sakemm insolvu daw il-problemi kollha mijiet ta' problemi u jiena żgur ma nistax naħdem waħdi għandi bżonn l tagħkom għajnuna kostruttiva naf li ħatatu ili imma għajnuni biex jiena naħdem fuq element wieħed wara wieħed anka jekk naħdmu fuq element kull ġimma daw ħajkunu fuq il-mejda tagħkom jiena lesta li niġi anka fil-laqat tal-kumitati tagħkom kemm ikun hemm bżonn u niddiskutu l-elementi kollha wieħed wieħed f'ħames snin blajnuna ta'kom zgur inkunu biddinna ħafna u ħafna affarijiet. Grazzi. Grazie, la diskussione è chiusa. Grazie ħafna. <coughs> Għalaqna dan id-dibattitu.